nifotaw fuqhom aktar tard. Is-suġġett li jmiss fuq l-aġenda l-Eritrea b'mod partikolar l-każijiet ta' Bun Antonios u David Isaac. L-ewwel l-awturi, l-ewwel is-Sinjura Valero minut. Tak mikke. Jo velja ratola om Grazzi ħafna. Jiena nixxi nitkellem fuq iċ-ċittadin eh, li qed titpoġġa fil-ħabs mingħajr ebda proċess tal-qorti l-Amerika deċidiet li twaqqaf kull kur kritika tal-Eritrea u il-mezzi ta' xandir sa twaqfu u kien hemm tal-inqas dax il-ġurnalist li ġew intafaw il-ħabs mingħajr ebda bażi. Il-tkisir tal drittijiet tal-bniedem fl-Eritrea għal-kem kien qed isiru anke hemm pressjoni internazzjonali u hemm talba sabiex dan jiġi meħlus mill-Iżvezja. Fil-2010 kien hemm rapport fejn ura wara illi huwa kien tpoġġa il-ħabs u eh, bil-katini eh, taħt l-art u kien hemm kondizzjonijiet orribli li kien jinsab fihom. Ma kellux aċċess kien hemm aċċess biss għall-ilma imma l-aktar ħaġa importanti li kellna ngħidu hija illi r-riżorsi juru illi kien li kien għadu ħaj Ir-rappreżentant tar-reġim tal-Eritrea qal illi s-Sur Isaac qatt ma jkollu dritt għal proċess tal-qorti għaliex huwa kien parti minn grupp ta' priġuniera huwa huma ta' teddida għal l-Eritrea u l-familja tiegħu qed jibqgħu ibatu għalhekk din ir-riżoluzzjoni oħrajn huwa tant importanti llum. Grazzi ħafna. Issa nadu għal Sinjura Post. Grazzi ħafna Sinjura President Aħna bħala grupp tal-SND, aħna lesti li nkomplu naħdmu biex nirrispettaw id-drittijiet fundamentali kollha tal-bnedmin. U għalhekk aħna bdejna ressaqna din ir-riżoluzzjoni. Nistgħu naraw żieda ta' violenza kontra ġurnalisti, dawk illi huma attivisti tad demokrazija u għad-drittijiet tal-bniedem. Għaddew 16-il sena Ġifiri, dan huwa żmien ta' kemm David Isaac u ġurnalisti u attivisti oħrajn għedin ilhom fil-ħabs fl-Eritrea. David u qed juri l-ġlieda ta' drittijiet tal-bniedem, imma ħafna nies u aktar minn simbolu. Eh, lura fl-Iżvezja fej anke fejn għandu l-familjari tiegħu eh, huma qed iħossu n-nuqqas tiegħu għaddew 16 il-sena. Dan huwa il-messaġġ tagħna lill-Gvern tal-Eritrea. Il-messaġġ tagħna minnaħa lejn il-Kummissjoni hija isimawna dan il-parlament għalet għal ħafna drabi illi l-ebda eh, kooperazzjoni ta' svilupp ma jista' jsir mal-gvern tal-Eritrea sakemm ma jibqgħu sakemm ma jirrispettawx id-dritt tal-bniedem u ħallu lil David Isaac ehm, fil-Helsin u hemm bżonn hemm ħafna għajnuna monetarja l eritrea u hemm għajnuna ta' 200 miljun euro. Aħna ma naqblux eh, mal din estensjoni. Din dan il-flus ma jistax jintbat il-gvern tal-Eritrea għandu jintuża biex nipromovu demokrazija u drittijiet tal-bniedem fis-soċjetà ċivili. Ma nix nibatu ċentezmu lil dan ir-reġim. Imma ma nistgħux ninsew il-President twaqqa fil-kellima. Aħna mustaħalhom waħedhom. Grazie ħafna. Issa għal Cecilia Grazie ħafna. Huwa ġurnalist Eritrea mill-Eritrea u mill-Iżvezja li ġi mibgħat il ħabs għal 15 sena minna dritt għal mm, proċess u avukat priġunier ta' kuxenza u dan u jismu David Isak. Verament u vera ħafna kuraċ pala ġurnalist eh, riskja ħajtu biex eh, jitkellem dwar l-istejjer tan-nies. Huwa eh, bil-kidba li huwa ġielet biex ikun hemm id-dritt għal libertà tal-espressjoni. U dan huwa kas eh, reat kontra l-umanità u wasal iż-żmien biex l-Gvern Svediż u l-Unjoni Ewropea jużaw il-mezzi li għandhom disponibli biex jkun jaġixxu kontra l-Eritrea. Għandna bżonn ikonna eh, proibizjoni ta' eh, safar għal l-uffiċjali tar-reġim u aħna għanna nizguraw li t-tittijiet tal-bnidem jiġu rispettati fl-ħar fl-Eritrea biex nindefendu d-demokrazija u l drittijiet tal-bniedem huwa li żjed eh, ħaġa importanti fl-Unjoni Ewropea u fid-dinja. Naħseb li flimkien nistgħu nxejnu eh, li żjed ħajt eh, b'saħħtu. David Isak ġilet għal-demokrazija u l-premju Sakkarov fi ħaġa li nistgħu nominaw għalija responsabilta tana biex nużaw il-vuċi tana biex eh, jeħelsu l-David Isaac. Grazie ħafna. Mrs. Wikström, eh, sinġer mish titisk eh, għanda Katrina blu. Grazie ħafna. Signora Gliksen, għat li David Isaac kien l-uniku per prisoner tal-kuxjenza Europa. Da mux veru li per eżempju fil-Etiopija għandek għandek ċittadin Britanniku u Etiopa eh, li u koll huwa eh, ġimaħtu maħtuf u jgħat eh, fil-ħabs. Jina ovvjament nuri solidarieta miegħek fuq il-kas ta' David Zak mhux ħaġa korretta li huwa l-uniku wieħed. Six, Signora Wistram, għandek 30 eh, sekunda, mux ħan ġildu futa, David Isaac, għal ħafna zmin, għal 15 sena, kważi 16, ilu priġunur ta' kuxjenza u jekk issa miħor, allura għar, għal għanna ninaqdu u nġildu għat tnejn u jekk hemm xi oħrajn xi priġunieri ta' kuxjenza oħrajn, evidentement ma minnix biżejjed, grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Tanek għal-minuta, meta bżon f'moħħu reġim brutali tal-Presidente Kawana fil-Eritrea u għed kisser il-potenzjal ta' il-pajis ħafna drabi nħalsu fuq l-istampa ġenerali diplomatika waħda Antonius u Isaac eh, huma tnejn li qed niffokaw fuqhom. L-Antonius huwa patriarka tal-Ortodoss u għal 10 snin waqt li Isaac huwa ċittadin Svediż zedis ilu il-fuq fi 15 sena. Korruzzjoni u l-inġustizzji tal-reġim juru id-dittatorjat tal-itarju l-inqem fl-Eritrea, reġim li għara eluf jaħabru, jaharbu mill-servizz militari u l-brutalità ta' kuljum. 460.000 er, eh, refugjati fid-dinja, l-ikbar proporzjon għal pajjiż ta' 6 miljuni biss. Jiena nixtieq nitlob l kamra u l-Kommissjoni Ewropea biex jikkonsidraw konsultazzjoni tal-artiklu 96 taħt l ftajim Kotonu dan ħaġa li tlabta 18 sena ilu u nitloba did-darba wkoll. Grazzi ħafna. Meni, Meni Kristin Raġa. Kellim news. Grazzi, Signora President. David Izak huwa ġurnalist li ġie arrestat fl-2001 fl-imkien ma' ħafna oħrajn meta il-pajis eh, sar dittatorjat. Minn dak iż-żmien eh, il-patriarka tal-Knisja eh, Eritrea Abu Antonio ġi arrestat fl-2016 ħallim marix jeskomunika 3000 mill fideli tiegħu għax kienu opposti għal reġim. Mill-lider mawx traduzzjoni għal-lingwa ċeka u ma nafx jek dana qed tiffunzjona sew jgħid il-kellim. Is it now? It's working now. Lider qed taħdem issa. Forsi jekk eh, tista' titkellem xi 30 sekunda oħra. Iva, eh, mela, hemm bżonn li nsib il-fil għax kont eh, interrotta. Mela, ħanibda nibda. Dispeċini, President, kun ħini miegħi. Mela, il-rapporter speċjali tal-ġnus mawda titkellem fuq persekuzzjoni sistematika, kriminalità kontra l-umanità u l-Unjoni Ewropea eh, għażlet li tagħmel eh, Eritrea il-sieħab tagħha tal-Management Program. Ġifier din nitkellmu fuq 46 miljun u bagħad hemm il-miljuni tal-programm ROC għal taħriġ eh, tal-pulizija u tal-assisa fuq il-frontieri u qegħdin jgħiduli illi dawn il-fondi mhux se jaslu hemm u lek bil-fors wieħed ikun xettika għax tittaddi bil-fors permezz tal-gvern se jiġri allura nerġgħu nibatuhom lura ċittadini tal-Eritrea kif se nagħmlu. Merci. Der eh, letzte der Verfasser ist nun Herr Lars Adaktusen für eine Minute. L-aħħar eh, awtur huwa l-Onorevoli Adokson. Grazzi ħafna Sinna President l-Eritrea huwa wieħed bid-dittatorjat l-istess bla ħnina fid-dinja Il-President eh, eh, eh, qed jabbuża ħafna kontra l-poplu tiegħu u daw jibżaw. U dawn huma reati kontra l-umanità. U bat il-ħabs il-10.000 persuna, aħna qed nifokaw fuq tnejn illum, żewġ individwi individwali li raw l-ħajjithom titkisser nħabba nħabba d-dittatur mannix eh, ninsew li l-abuna Antonio Sudawit Izak u l-kuraċ eh, kbir tagħhom. Tlet miżuri lajnuna l-Eritrea għandha kondizjona eh, it-taxxa fuq id-diaspora għandha titwaqqaf il-dittatur u daw kollha li jappoġġaw għandhom jiġu Eh, akkużati għal eh, reati kontra l-umanità. Il-poplu għandu dritt li, li jiex fil-libertà u għanna najnum biex jamlu hekk. Grazzi ħafna. Naddu issa għal żewġ kellima għal gruppi l unnavoli Stikowski għal 30 sekunda. Grazzi ħafna, Signora President nixtieq ngħid li sitwazzjoni fl-Eritrea ilha drammatika għal ħafna żmien dak li tħassibna huwa li l-ambjent hemmhekk il-pajis ma jirrispetta l-ebda ftehim internazzjonali m'hemmx elezzjonijiet indipendenti, sistema ġudizzjar indipendenti jew stat ta' dritt. Danna huwa evidenza ċara li dan huwa l-reġim li żjed awtoritarju orribli fid-dinja. Jiena naqbel mal-Unjoni Ewropea, jiena konvint li għanna nimponu sanzjonijiet iżjed eh, ħorox. Grazzi ħafna. Eh, eżattament 30 sekonda tajt il-President li l-kellim. Issa għal dekana li PP issa għaddu issa għal senju l-Honorable Gutteland għal minuta. Grazie ħafna, President. Av fångenskap. Nära 16 år av ovisshet, 16 sena fil-ħabs ilu. Eh, Mbiet mill-familja tijaw eh, Allora eh, namlu pressjoni kontra l-gvern tal-Eritrea biex jaġixxu biex jeħilsu immedjatament lil Dawit Izak u li jħarsu l-benesseri fiżiku tiegħu għanna nejnu l-familja tiegħu mhux biżejjed il-klim, għandna bżonn naġixxu, għandna bżonn nkunu nafu li jgħaf kondizjoni tajba ta' saħħa. ilu 15 sena il-fuq 15 sena li li eh, li ser ulu minn ħajtu. Grazie, ħafna. Naddu issa għal catch għandit minn kellima u nati minuta li t-għuħet minnom. L-onorevoli Jeġi Boxpero għal minuta. Grazie ħafna. President, jena nishtiq nappoġġa il-dokument li ħanħan adottaw il-lum, nitkellmu dwar Antonios u dwar is-Surizak ukoll. Ma dan ukoll dak li jridu ngħidu huwa li mhux qed nitkellmu biss dwar taw it-tnejn min-nies huwa wieħed mill-ar reġims huwa reġim li qed jikser kull drittijiet kull dritt tal-bniedem, drittijiet fundamentali taċ ċittadini li huma konsidrati bħala skjavi jidaħluhom fil-armata bla limitu żmien twil Ehm, repressjoni tal-ġurnalizmu u ta' dawk li rappresentaw il-reliġjon. Il-rizoluzzjoni li qed nadottaw illum qed jitkellem ukoll jew għandna twassanna biex nitkellmu dwar interruzzjoni tal-appoġġ finanzjarju lir-reġim lokali. Nix edan qed jiġi misruq mill-gvern korrattu qatt ma qed jingħata lill-poplu. Jiena kuntenta li qed nitkellmu dwar da u it-tnejn Eh, priġunieri tal-kuxjenza ma il-situazzjoni tal-pajis. Grazzi ħafna. Onorevoli Gomes għal-minuta. il sur Izak huwa wieħed mill-eluf ta' priġunieri li ħafna minnhom ma nisimgħu xejn fuqhom u l-Abuna Antonio ukoll u protestaw neħħewh mill-kariga Eh, qed jieġu suġġetti l-poplu tal-Eritrea qed josfor u qed jiġi mm, mjassar qed jieħu riskju kbar biex jitilqu minn pajizom biex taffu il suffriment li għandhom. Uh, naħseb li huwa ħela ta' flus li qed nippruvaw qed intuhom il-flus minn fuq minn 200 miljun euro. Dan huwa qed nittradixxu il-valuri tagħna għandna nippromovu it-tranzizzjoni demokratika fl-Eritrea. Grazzi ħafna. Onorevoli Marija Sanuta. Grazzi ħafna, Signora President, il sitwazzjoni fl-Eritrea hija bla kontroll nħabba l-miżuri li qed jiġu jitmeħuda mill-gvern. U l-fuq minn 40,000 er- tal er- ħarbu l eritrea u dan qegħdin jizidu l-pressjoni migratorja lej l europa l-vjolenza sessuali hija ħaġa normali, mhux biss kontra il nisa ma fil barik ukoll. Il-situazzjoni qed tmur għallar minn ġurnata l-oħra. Abun Antonios li huwa l-patriarka tal-Knisja Ortodossa fl-Eritrea huwa wieħed mill-vittmi. Ilu arrestat għal fuq minn 10 snin. U l-attivista Dawit Izak li u koll il-ħabs għandna niżguraw li l-proġeneri Kolla jiġu meħlusa. Grazzi ħafna. Xon kelli għal minuta. Grazzi ħafna, Presidente. Dan huwa waħda mill-lar pajjiżi f'dak li huwa d dritti tal-bniedem u qed tmur għall-lar. Kull tip ta' abbuż qed isir, speċjalment bit-tfal. U ma tistaċibx li n-nies qed jaħarbu 400 telf. U wil xebjow, il-isegħin, għaktar xedde gurgus. Ewa responsabilta eh, tal-gvern li informaw il-familja tijaw. Antonios u koll ilu arrestat mill-2007 u mux qed jirċievi il-kura medika li għandu bżonn. nix natu flus l-Eritrea. Qed nagħtu 200 eh, miljun l-Eritrea u naħseb li dan għandu sa sakemm ikollna xi risposta fuq dawn il-kwistjonijiet. Grazzi President. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Franċalisa, minuta. Sfortunatament, eh, komissar, għat naraw lebda titjib fil-violazzjonijiet, eh, violazzjonijiet ta' ta' ħafna huma arrestati, inkluż it-tfal, għal raġunijiet mhux ġustifikati u mużmuma f'sitwazzjonijiet verament eh, ħorox. Dawit Izak huwa simbolu internazzjonali tal-ġlida għal libertà tal-kelma. Għandu jiġi maħlus bħal priġunieri ta' konxenz kollha u l-istess pal labun Antonio sti għandu jimur reġalura bħala patriarka. Eh, diskriminazzjoni fuq bazati fuq religjoni għandha tiġi kundannata. Jiena nopponi bħala eh, ċer eh, tal ta' komissjoni biex ma flus l-Eritrea sakemm daw il-kwestjonijiet jiġu solvuti sakemm jahelsu il-priġunier u l-patriarka u sakemm titlaq din dan id-datorijat li ħaġa li mhumiex eh, aċċettabbli għalina. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Polczek, Stanislas Polczek għal-minuta. Grazzi ħafna għal-mikrofonu, Sinjura President jinn najt li naqbel ma dak għal-qalu l-kellima kollha mhux ħan deskriva s-sitwazzjoni fl-Eritrea ġa tkellimna fuqha jew u l-pajjiż huwa wieħed mill-iżgħar f'dak li huwa żmien. Eh, imma qed nagħu l-infrazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem fuq skala mazziva. Il-proposta li hemm fir-riżoluzzjona ġifieri nissospendu l għajnuna l-Eritrea naħseb li approċċ tajba. Aħna għandna nitolbu, għandna eh, nesiġu biex naraw effetti ehm, li nistaw nkejlu għom tal-ajnuna finanzjarja tagħna ma nistawx natu l-flus meta ħadd ma jirrispondi għal mistoqsijiet tagħna. Hawnhekk qed nitkellmu dwar żewġ individwi konkreti, ma melu foħra, eluf blajsem, irġilu nisa. Qed isofru taħt ir-reġim u l-unika saħħa tagħhom huwa li eh, għandha wieħed minn kull għaxra fl-armata tagħhom Grazzi. Grazzi ħafna. Non onorevoli danna no al minuta Grazie Afna, Signora President. Il-popolazzjoni tal-Eritrea għaddejja minn l-infern. Dan huwa dram politico David Dawit Iżak sar simbolu internazzjonali ma' ħafna iktar ċittadini, l-iktar in-nisa u kol qed jiġu mċaħda mid-drittijiet fondamentali tagħha u jkun hemm qatti ta' violenza kontrihom. U għalhekk għandna bżonn naraw eżatt daw il-persuni x'edin ibatu għax eh, din l-armata qed isejħula eh, s servizz nazzjonali ma ovvjament mhux hekk u għandna id-dmir illi naġixxu u najnu eh, biex ikun hemm level livell minimu ta' rispetta tad tal-bniedem u għallek eh, hemm bżonn illi nilqaw dawn ir-rifuġati Eritrea għax jekk imorru lura ovvjament se jaffaċċaw ruhom f'infern sħiħ. Grazzi ħafna, ma mela nassa naddu fl-aħħar kellima f'kaċċi għajwa iva, l-Onorevole Hayes. Grazzi ħafna, President, biex t-permetti nitkellem fuq il kwestjoni Din is-sitwazzjoni mhix iżjed serja minn eh, ħafna pajjiżi oħra fl-Afrika li qatt inkomplu nappoġġa huwa importanti li b'dan mozzjoni nagħtu messaġġ li l-gvern tal-Eritrea dwar il-vjolazzjonijiet ta' dritti ta' Bidem. ma mhux bħal kollegi oħra jiena nħoss li għandna nkomplu l-kuntatti tagħna mal-Eritrea. Huwa pajjiż li isu baqa eh, iżolat mill-iżviluppi għandu bżonn jifhem l obligi li għandha taħt l liġi internazzjonali. Dak li jitolbu ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Naħseb li jien l-uniku wieħed minn din l-Assembleja li marru l-Eritrea f'taw l-aħħar sena. Jiena nitlob li kollegi oħra jmorru jmorru wkoll għax hekk inkunu f'kuntatt magħhom li nistgħu nbidlu il-politika fl-Eritrea. Jien nixtieq ngħid li l-fondi li li l-fondi għamlu differenza kbira għal nista tal-Eritrea dak li huwa solar power, konnettività l-elettricità, nżiżu kapacità fis-sistema tal-ġudizzjarja, fis-sistemi tal-gvern, u naħseb li huwa importanti billi ninkomplu niffinanzjaw l elettrija u jkollna dibattit iżjed ekwilibrat. Grazie ħafna. Grazie. L-aħħar kellim. Il-Kummissarju Stiljanides jekk Madam Chair. Signora President, sis kollegi, La dubju ta' xejn. Jina nista nifhem il-frustrazzjoni tagħkom dwar is-sitwazzjoni fl-Eritrea. U forsi bħala membru parlamentari jiena kieku kien ikolli pożizzjoni wkoll u ngħid le issa daqshekk. Però jiena issa m'għadniex dik il-pożizzjoni jgħat fuq in-naħa l-oħra tal-plenarja. U bekk nemmen illi Iva, aħna mħazbin bħala Unjoni Ewropea dwar il-ksur ta' drittijiet essenzjali fl-Eritrea u il-każijiet ta' Abune Antonios u Dawit Izak. Rispett għal libertajiet fundamentali u drittijiet tal-bniedem huma valuri essenzjali għalina wkoll għall unjoni Ewropea kollha kemm hi. U bekk din ukoll hija parti kritika tal-politika interna esterna tagħna u bekk dawn huma punti li dejjem nirreferu għalihom fid-dialogu tagħna mal-awtoritajiet tal-Eritrea. Il-każ ta' Dawit Iżak kien punta tħassib u dana minn meta huwa ġie arrestat mod arbitrarju f'Settembru 2001. Id-detenzjoni tiegħu mingħajr proċess ġudizzjarju u mingħajr lanqas l-għajnuna ta' avokat ifisser li għandna ksur ta' obbligi internazzjonali minn l-Eritrea. U bekk din il-ħaġa tapplika wkoll għal 10 ġurnalisti indipendenti oħra kif diġà semmejtu. Aħna wkoll inkwetati dwar is-sitwazzjoni tal-abune tal-patriarka tal-Knisja Eritrea Ortodossa, Abune Antonios, illi qed ifakkar l-10 sena tiegħu tal-żamma tiegħu taħt arrest domiċiljari f'post li ħadd ma jafu limu u ma ġiex lanqas akkużat bl-ebda reat. Bekk aħna ta' sikwiet nindirizzaw din il-kwistjoni fl-ola livell ta' rappresentanti tal-gvern tal-Eritrea u nsemmu dan il-punt anki fil-fora internazzjonali inkluż il-Kunsil ta' Drittijiet tal-Bnedmin tal nazzjonijiet Uniti u dan inna nsemmuh mill-2001. Aħna ta' fuq livell regolari noħorġu stqarrijiet bħala kummissjoni biex bekk nitolbu il-ħelsin ta' dawn il-priġunieri politiċi fl-Eritrea. Aħna wkoll nitolbu fuq livell regolari li l-awtoritajiet tal-Eritrea biex jietu l-passi kollha meħtieġa sabiex huma jimxu skont l obbligi internazzjonali tagħhom inkluż dawk dwar tal-libertà ta' reliġjon u l-libertà tal-espressjoni, l-libertà ta' għaqda u assoċjazzjoni u dana skont ir-riżoluzzjoni tal-Kunsill tad drittijiet tal-Bnedmin tan-Nazzjonijiet Uniti dwar is-sitwazzjoni tal-Eritrea, riżoluzzjoni li ġiet adottata f'Ġunju din is-sena, l-Unjoni Ewropea bekk qed tkompli tinnegozja ma' l-Eritrea biex ittejjeb is-sitwazzjoni ta' triġiet tal-bnedmin fuq il-post. Aħna se nappoġġjaw l-implementazzjoni sħiħa tar-rekkomandazzjonijiet li saru l-Eritrea taħt ir-riviżjoni perjodika universali tan-Nazzjoni Uniti. L-Unjoni Ewropea se tibqa' tafas għal titjib tas-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bnedmin fl-Eritrea u tħeġġeġ il-gvern tal-pajjiż biex eh, jeħilsu il-priġunieri politiċi, inkluż Dawit Izak. Min barra dana kollu. L-Unjoni Ewropea se titlob illi l-informazzjoni kollha dwar dawn il-priġunieri jinsabu issir informazzjoni pubblika u jkun hemm aċċess għall familji tagħhom u għall-avukati tagħhom u mhux l-inqas anki minħabba il-bażi umanitarja involuta. Fl-istess waqt aħna se nkomplu nippromovu il-libertà ta' reliġjon u ta' twemmin dritt illi għandu jiġi eserċitat kull imkien minn kulħadd għabbażi tal-prinċipju tal-universalità, tal-ugwaljanza u n-non diskriminazzjoni. Grazzi ħafna. Danke sehr, Herr Kommissar. Grazzi, Sir Kommissarju. Sitt proposti għal riżoluzzjoni tresqu Id-dibattitu bekk jiġi fit-tmiemu, il-votazzjoni ssir għal ħin tal-ikel illum u issa naddu għal punt li jmiss u l-aħħar punt fuq l-aġenda. Point of order. Signora Vergia. Iva, Signora President, nixtieq ngħid l komissarju li aħna kien hemm ħafna minna illi saqsofu dan dawn il-fond allokat mill-Unjoni Ewropea u ma kienniex risposta ħasra din. Herr Kommissar, haben Sie noch eine Antwort auf die Frage der Finanzierung? Sur Kommissarju, mela, għandek tweġiba dwar il-mistoqsija tal-finanzjament eh, kif semmi is-Sinjura Verġa. Illum minix f'pożizzjoni li nwieġeb dawn il-mistoqsijiet. Jien ovvjament nirrispetta din it-talba, però kif tafu issa huwa diffiċli illi nagħti tweġiba immedjata u nixtieq jekk eh, tippermettu li inwieġeb bil-miktub, grazzi. Grazzi ħafna, Kummissarju, nistennew it-tweġiba tiegħek. Mela, il-punt li miss